Nerġaw nibdew bis-seduta tagħna intom għandkom qudiemkom il-minuti tal-seduta tal-biraħ. Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jikkommenta dwarhom jekk le nistgħu ngħidu illi dawn il-minuti huma adottati u ngħaddu